ġikun hemm iktar dialogu sabiex kissa saħħaħ il-sibta tagħha kif ukoll l-iżvilupp. Grazie. Thank you very much, Commissioner. Grazzi ħafna, Kummissarju. Nalaq dibattitu. Votazzjoni ser seħ għada fl-nofsenar. Sinjuri, nistaw nkomplu bl-agenda tagħna l-punt li jmiss huwa rapport ta' l-Onorevoli Heinz Karl Becker l-inizjattiva għan negozju soċjali. Erba minuti issa l-rapporter. Sur Becker, nadilek il-mikrofonu. Sehr Herr President, sehr Herr Kommissar. Grazie ħafna President, Kommissarju, eżis kollegi. B'din l-inizjattiva l-Europa qed tipprova taffaċċa żminijiet diffiċli u tkun proattiva biex tistabilixxi format soċjali xejrit ta' popolazzjoni qed jinbidlu, xejrit ta' suq ta' soċjali qegħdin jinbidlu, hemm bżonn aktar ħtieġa li jkun hemm appoġġ soċjali b'xi forma jew oħra. Fl-ekonomija hemm bżonn li jkun hemm żvilupp fl-ekonomija favur l-ambjent li tkopri saħħa u anke oqsma oħra fejn issa titiżżid ukoll l-aspett ambjentali tal-ekonomija soċjali. Issa qed nagħtu ħarsa lejn l-imprenditorija soċjali. U għalhekk rridu ninvolvu l-Parlament Ewropew b'mod kostruttiv fil-kollaborazzjoni tagħna. Nirringrazzja segretarjat tal-Kumitat, il-Kummissjoni u dak kollha li kienu involuti f'dan ix-xogħol. Kien hemm ħafna interess f'din l-inizjattiva min-naħa tal-Parlament Ewropew u dan rajnih bil-280 emenda u b'xi 30 emenda ta' kompromess rajna maġġoranza wiesa wkoll li ksibna fil-kumitat. Tizda xinu l-punti ewlenin? Aħna nixtiequ nkopru dejjem aktar ħtiġijiet permezz tal-forniment innovattiv, filosofija innovattiva fost l-imprendituri fil teres taż-żgħażagħ. Qed tuħarsa lejn xi ħaġa li għandha tifsira ta' professjoni li tagħmel sens, għażla li għandna nisfruttaw speċjalment fil-kundizzjonijiet li għaddej minnhom bħalissa. Sissa, l-kumpaniji soċjali li huma ta' suċċess irridu jgħaddu għal gruppi, assoċjazzjonijiet, mutuals, eh, fondazzjonijiet soċjali, eccetera, biex bekk niksbu storja ta' suċċess dawk li joħorġu minn inizjattivi privati pubbliċi, imprenditori, individwali, gruppi, SMEs u dawk kollha li huma involuti u dawk kollha li jistgħu jużaw dawn l-għażliet kollha taħt din l-intestatura biex bekk inkopru l-aspetti soċjali u niksbu għanijiet soċjali. Iva l-rapport tagħna li l-imprenditorija soċjali hija parti mill-suq ekonomiku soċjali parti wkoll mis-suq intern u dan jindirizza wkoll kwalinkwa tip ta' imprenditorija oħra. Għal daqstant, jiena naħseb li għandna imprenditorija soċjali li hija l-ewwel qabel kollox. Irridna toħarsa lejn x'inhuma l-effetti tal-attivitajiet soċjali fis-soċjetà. Irridu nagħtu ħarsa lejn li nejnu lill-ommijiet biex jilaħqu mal-karriera kif ukoll ma' familja tagħhom ikunu jistgħu jitħarġu, jilaħqu mal-edukazzjoni, teknoloġija l-innovazzjoni, iżda anke li l-possibilità li nimpjegaw li żgħażagħ fir-ristoranti wkoll. Kollox irid ikun dan l-aħħar smajna wkoll b'xi tip ta' popolazzjoni ta' kull tip ta' eżempji, eluf ta' eżempji li kienu rilevanti għal dan ix-xogħol. Rridu nħarsu lejn innovazzjoni soċjali bidliet differenti u nagħmluha validi fuq livell soċjali. L-innovazzjoni soċjali hija xi ħaġa li hija xaqta tama fi żmien ta' kriżi u għalhekk irridu aktar mill-fond ta' investiment soċjali, sistema ta' tikketjar kif ukoll imsieħba fil-kooperazzjoni. Aħna neħtieġu li konna aktar aċċess aħjar għax-xiri pubbliku l-ewwel qabel kollox għalhekk aċċess finanzjarju jrid ikun disponibbli għal dawn l-imprendituri fil-programmi Ewropej kollha. Għanna bżonn qafas deċenti, standards u kundizzjonijiet tal-imprenditorija soċjali u nittama li fil-komunikazzjoni niksbu l-akbar appoġġ possibbli min-naħa tal-Kummissjoni. ħajajt li l-imprenditorija ta' min kritika, ta' min kritika, iżda l-imprenditorija soċjali għandha potenzjal kbir x'nistgħu naħtfu. U b'dan il-mod l-Ewropa nżommuha bħala eżempju modell standard soċjali. Grazzi. Grazzi, se nibdow bil-proċedura KHDI. Il-kellim li ġbiddi l-ewwel attenzjoni huwa l-Onorevoli Mikolasik. Grazzi ħafna, President membri onorevoli, eżis kollegi, komissarju. Il-negozji soċjali huma 10% tal-kumpaniji Ewropej tagħna li jimpjegaw minn tal-inqas 11 miljun ruħ fl-Unjoni Ewropea. L-appoġġ tan-negozji soċjali fir-rivell lokali, reġjonali u nazzjonali irid ikun riflessu ukoll fil-viabilità tal-kumpanija u din tittiġi riflessa wkoll fil-negozji soċjali. Dawn is-negozji ma jistawx jaħdmu biss fuq is-sussidi għaliex ġala darba tnaħħi is-sussidi mbagħad dawn in-negozji irridu jikampaw. Għaxin kella jfallu. Għalek rridu naħsbu wkoll dwar appoġġ finanzjarju li jkun ibbażat fuq l-analiżi li ssir fir-rigward ir-ritorn għall-investiment biex bekk inżidu trasparenza tal-investimenti għaliex nafu li n-negozji m'għandhomx l-informazzjoni kollha meħtieġa biex ikunu jistgħu jilaħqu ma' dawn l-okkażjonijiet. Ħafna drabi jkun komplikat wisq għalihom biex jiksbu din informazzjoni. Għalhekk iridu informazzjoni u regoli aktar ċari u trasparenti, grazzi. Grazzi l-Onorevoli McIntyre. Grazzi, President. Nishtiq nirringrazzja l-Onorevoli Becker għax xogħol siwi f'dan ir-rapport u l-kooperazzjoni li wera ma' Shadows kollha matul ix-xogħol. Il-negozji soċjali jistgħu jkollhom kontribut enormi għall-impjigi b'mod partikolari għad-diżabbli u dawk li huma żvantaġġati fis-soċjetà. Iżda naħseb li importanti ferm li narfu li n-negozji soċjali huma negozji ta' vera u jridu jiksbu profitt u jerġgħu jinvestuh minn ġdid dan il-profitt Jiena ħarqana li għanna naqsu l-spis amministrativ għall-imprenditori soċjali bħalma namlu bl-istess mod tal-SMEs oħrajn. Fir-Renju Unit rajna personalment ix-xogħol tajjeb mill-Royal British Needs and Industries, impriża soċjali li timpiega l nies diżabbli li jkompetu fil-suq miftuħ u jkunu ta' suċċess Dawn jappartienu għall organizzazzjoni Ewropea li tissejjaħ Mobilis li taqsam prassi mill-aqwa u tagħmel kooperazzjoni madwar l-Unjoni Ewropea. Ħaqhom l-appoġġ tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna il-kellim li miss l-Onorevoli Angelilli. Grazzi President, l-ekonomija soċjali għandha kapaċità li tiflaħ għal kriżi u hija soda fil-livelli kummerċali kif ukoll għandha rekwiżiti kollha meħtieġa biex telħaq l-għanijiet tal-Istrateġija 2020. Nappoġġu l-SMI soċjali twassal l vantaġġi ekonomiċi iżda wkoll fuq kollox hija natura stess tal-attivitajiet tagħhom u tax-xogħol tagħhom ta' kuljum li tifavorixxi l-ħolqien ta' soċjetà f'kuntest ta' xogħol u ta' impjiegi iktar demokratiku, iktar koeżiv kif u iktar b'saħħtu li kapaċi jikkontribwixxi għal tkattir tal-impjiegi u postijiet tax-xogħol. Azzjonijiet ta' titjib tal-livell legali u fiskali huwa meħtieġ u mbagħad tikketta soċjali Ewropea. Il-prinċipja il-prinċipju tal-offerta l-iktar vantaġġuża iktar mill iktar baxxa fix-xiri pubbliku tista' tkun tajnuna biex tifavorixxi ħalli nilħqu l-indipendenza finanzjarja u noħolqu ekonomija tas-suq ekosoċjali u innovattiva ferm. Għalek jiena nifraħ lill kollega Becker għax xogħol siwi li għamel. Grazzi. Grazzi ħafna. Nkellim li miss l-onorevoli Tikaw. Grazzi, Kummissarju. Negozji soċjali sarfu 11 miljon impik madwar l-Unjoni Ewropea. Iħadmu bosta nies u għalija parti kbira għalhekk hija parti kbira mill-forza tax-xogħol. Programmi Ewropej għandhom rwol kruċjali hawnhekk biex jaqdu r-rwol tal-aċċess għal dawn in-negozji. Aċċess għal fondi jrid ikun wieħed issimplifikat kemm jista' jkun biex bekk nifaċilitaw l-aċċess, intaffu regoli għanna bżon biex namlu dan strateġiji biex nipromovu l-imprenditorija mod partikolari għal negozji innovattivi mmexxija miż-żgħażagħ u dawk b'nies b'diżabilità. Għalhekk rridu li l-programm Erasmus Mundus jitkompli għall-imprendituri żgħażagħ titkun aktar viżibbli speċjalment fl-ekonomija soċjali. Grazzi. L-Onorevoli Bazescu. Grazzi ħafna, President. Jiena nixtieq nifraħ l kollega xogħol siwi li jagħmel b'dan ir-rapport bħalissa ninsabu d-dim zida fit-talba għas servizzi soċjali speċjalment minħabba l-bidliet demografiċi. L-imprizi soċjali taħabtu wiċċhom ma' diffikultajiet biex jizibu l-finanzjament li għandhom bżonn skont l-iżvilupp tagħhom hekk hemm bżonn inċentivi biex bekk ikun hemm eh, servizzi ta' interess ġenerali. Naħseb li l-ewwel qabel kollox irridu niggarantixxu l-aċċess għal finanzjament privat u l-użu ta' fondi Ewropej biex nappoġġaw l-imprizi soċjali. Bl-istess mod l-istati membri jistgħu jadattaw il-qafas legali permezz ta' aċċess aħjar għax-xiri pubbliku. Barra minn hekk jeħtieġ intejbu l-viżibilità u l-tisħiħ tal- kapaċitajiet ta' management tal-imprizi soċjali. Dan nistgħu nagħmluh permezz ta' ċertu programmi bħal pereżempju l-Erasmus għall-imprenditur iż-żaza. Grazzi ħafna il-kellim li jmiss l-onorevoli Matula. Grazzi, President naraw li għanna bżon ninsibu soluzzjonijiet għan nuqqasijiet li hemm fis-soċjetà nafu li hemm iż-żaża biex jagħmlu dan għandhom viżjonijiet daqsxejn utopiċi iżda ħafna drabi jkunu anke realistiċi għax jippruvaw isibu rwol fis-soċjetà aħna narfu il-benefiċċji ta' dawn l-attivitajiet ta' negozji soċjali għaliex għandhom impatt u huma tajnuna għal nisġa soċjali tas soċjetà. Għalhekk hemm bżonn ta' programmi soċjali. Jiena konvint li n negozji soċjali joffru rabta bejn is-settur privat li huwa fondamentali u settur pubbliku skont teħtiġijiet soċjali. Ir-rabta bejn dawn it-tnejn tiffaċilita l-ispejjeż tnaqqas l-istess pejjeż u timxi avvantaġġ ta' ċittadini. Għalhekk hemm bżonn li jkun hemm appoġġ minnaħat tal-fondi Ewropej għal dawn l-imprizi biex bekk ikollhom aċċess għal odot finanzjari differenti. Għandhom bżonn appoġġ nazzjonali, lokali u reġjonali, kemm fir-rigward il-finanzjamenti kif ukoll fir-rigward il-promozzjoni tan-negozji soċjali, fir-rigward il-leġittimità tal-imprizi soċjali ta' tip ta' servizzi soċjali. Grazzi. L-Onorevoli Regner. Grazzi, President il-Kummissjoni u inti mod partikolari sur Banjer kont impenjati ferm fir-rigward l-inizjattiva negozju soċjali u aħna nilqaw dan il-punt. Iżda hemm punta ta' kritika li nixtiequ nresqulek hawnhekk minħabba din il-proposta. L-idea bażika biex niżguraw li negozji soċjali u din l-inizjattiva tista' tkun ta' suċċess u mhux titħalla fidejn is-suq il-proposta ta' kuna ħalwa fidejn is-suq ma tantx hija idea tajba. Aħna rridu ngħidu li l-imprenditori u n-negozji soċjali mhumiex suppost jużaw il-fondi Ewropej biex jinvestu dawn il-flejjes f'inizjattivi soċjali. Diġà għandna fondi bħal dawn għal eh, subijiet privati pubbliċi, għal banek privati, fost oħrajn. U għalhekk din l-inizjattiva negozju soċjali tittimxi għabbażi demokratika u għabbażi ta' solidarjetà. Grazzi l-Onorevoli Luhan. Grazzi, President. Nafu li dawn jirrepreżentaw żewġ miljun eh, kumpanija u nafu li ħadmu 11 miljun eh, impjegat Madana kollu n-negozji soċjali mandomx bizzejiet finanzjament għalhekk hemm bżonn nipromovu għodot finanzjari integrattivi fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Soluzzjoni tinsab bis-semplifikazzjoni għall-aċċess tal-fondi strutturali. Speċjalment skont il-qafas eh, finanzjarju multianwali sal-2020. Soluzzjoni oħra tista' tkun li nkun hemm inklużjoni ta' dan fil-Fond Soċjali Ewropew, fil-Fond ta' Żvilupp Reġjonali u l-Fond tal-Strateġija 2020 kif ukoll il-bidla fil-klima l-innovazzjoni soċjali. Dawn huma aspett importanti għall-imprenditorija soċjali. Bek biss nistgħu nigarantixxu appoġġ adattat għall-imprizi soċjali li promuovu livell li tal-kwalità tal-postijiet tax-xogħol li jġildu kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali kif ukoll jinvestu fuq l-taħriġ u l-edukazzjoni ta' ċittadini Ewropej. Grazzi. Grazzi l-aħħar kellim l-Onorevoli Sogor. Grazzi ħafna President. Nafu li fi żmien li jmiss fil-perspettiva finanzjarja li jmiss, il-krizi ħatkun aktar diffiċli nafu ħal tolqot id-dimensjoni soċjali wkoll u aħna nħossu li fil-sforz ta' ġestjoni ta' krizi neħtieġu naqsu d-deficit budgetarju iżda rridu nifukaw ukoll fuq l-impatt soċjali tal kriżi Fi snin reċenti, kwistjonijiet ekonomiċi kienu fl-ewwel post qudiem kollox u kulħadd. U għalhekk iċ-ċittadini beżana li m'hemmx tweġiba għażida fil-qatt il-problemi tas sistemi tal-edukazzjoni jew inkella fenomeni bħal faqar. L-istati membri huma konxi tal-fatt li huwa perikolus li ninjoraw fenomeni soċjali u għalhekk wasal iż-żmien li nallokaw iktar importanza lill isforzi soċjali. Dan jaħtieġ sforzi anke fisem il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni. Għalhekk m'għandniex nissagrifikaw is-sistemi soċjali żviluppati tagħna, grazzi. Grazzi nagħlaq il-proċedura KHDI u ngħaddi l-kelma lill-Kummissarju Barnier. Grazzi President. Grazzi l kulħadd. U grazzi mod partikolari l-rapporter Sur Becker. Kif ukoll il-kellima l-oħra li tkellmu f'dan id-dibattitu fuq suġġett li jiena nikkunsidra li huwa importanza kbira ħdimna biħġarna fuq dan is-suġġett għal dawn l-aħħar xhur. Flimkien mal-kollega tiegħi il-Kummissarju Tajani biex bekk nistabilixxu roadmap fuq l-imprenditorija soċjali. Palma tafu nafu x'inhuwa l-GDP tagħna madwar l-Ewropa, nafu x'inhuma l-kumpaniji tagħna diversità kbira bejn l-Unjoni Ewropea kollha, nafu li hemm miljuni tal-antijiet tax-xogħol involuti u l-kapaċità tal-innovazzjoni hija waħda enormi. Nafu li hemm kapaċità ta' investiment ukoll hija enormi. Sur Becker, il-rapport li ntħejjejt huwa wieħed importanti għax jikkonsolida l-approċċ li aħna għandna niżviluppaw dan l-aħħar. F'ħafna oqsma. Kien hemm ħafna inizjattivi li ressaqna komplu bl-istess determinazzjoni u ambizzjoni. L-ewwel net fuq il-kwistjoni ta' finanzjamenti. Palma taf, f'Ottubru tal-2011 aħna soġġerejna l-imprizi soċjali u l-ekonomija solidarjetà għandhom ikunu priorità ta' investiment fil-fondi strutturali mill-2014-2020. Din hija proposta tal-Kummissjoni fil-fatt għada tiġi adottata ovvjament u approvata mill kunsillu l-Parlament, jina lest narrafkom ukoll li l-inklużjoni tal-imprizi soċjali fil-abbozz ta' programma l bidla soċjali, innovazzjoni soċjali, irċiviw appoġġ kbir u ġi adottat 6 ta' ottubru li għadda. F'Deċembru aħna kellna l-pakkett ukoll fuq l ajnuna statali għall-modernizzar fil-servizzi ta' interess ġenerali u jiżgura wkoll li l-imprizi soċjali kun inklużi meta jipprovdu servizz soċjali. Signora Regner, fuq il-finanzjamenti privati, jiena nemmen li inti qed tipprovda poċ għal rapport ta' Sur Becker fuq il-fond tal-imprendituri soċjali soġġerit mill f'Novembru li għadda mill-Kummissjoni, iżda hawn qed nitkellmu dwar fondi privati u jiena nissuġġerixxi din l-għodda mhux biss biex jintużaw il-fondi pubbliċi, iżda anke meta dan ikun il-każ u dan jiġri l-investituri privati nies li jiġu mis-settur privat jixtiequ jinvestu f'qasam jew ieħor jew inkella f'kumpaniji oħrajn Għal daqstant, xi kultant f'kumpaniji ġodda. U għalhekk aħna xed nippruvaw nagħmlu niffaċilitaw il-ħajja l dak li jkun biex bekk ikun jistgħu jorbtu s-settur privat ma' dak pubbliku. Mod ta' ekonomija ta' solidarjetà għalhekk m'hemmx kontradizzjoni bl din l-inizjattiva. Xi kultant nużaw il-fondi pubbliċi wkoll għal dan ir-rigward għalek nittama li jkonna din il fond ta' imprenditorija soċjali li l nistgħu nistaw naqblu maħħa. Nittama li nistgħu naqblu wkoll fuq il-kwistjoni ta' tax havens. Rridu nsibu soluzzjoni u jekk kulħadd fil-Parlament u l-Kunsill juri spirtu ta' kompromess dinamiku dan forsi jkun possibbli. Ndur issa l-qafas legali, apparti mill-kwistjonijiet finanzjarji, jiena naf li l-Parlament Ewropew toġbu l-ideja tal-istatut tal-Assoċjazzjonijiet Ewropej, irridu nkunu kawti ma dana kollu u f'proposta aktar bekrija mill-1991 fil-Kummissjoni ġiet blukkata mill-Kunsillu ġiet irterata għal daqsant. Sinjuri, ksibna progress ġmienna f'ħafna suġġetti, il-kwistjoni tal- Fondazzjoni Ewropej mill-2012 lawn u dan huwa l-ewwel pass il qudiem biex niksbu progress anke fuq dan is-suġġett. Nittama nkun nistgħu niksbu aktar progress iktar ma jmur. Dan l-aħħar jien ltqajt ma' partit interessati lenin minn fondazzjonijiet Ewropej u Lenin li appoġġaw l-inizjattiva tagħna kullimkien. Il-modernizzazzjoni ta' direttivi fuq is-suq privat u pubbliku għal darboħra dan huwa qafas legali li jista' jagħmilha possibbli biex l-imprendituri soċjali jitniedu l-qoddim. Jekk ir-regoli li nadottaw jaffaċilitaw l-ħajja li jenna nkunu nistgħu nmexxu l-qoddim kemm il-fondi soċjali kif ukoll nappoġġaw l-innovazzjoni u anke aspetti oħrajn bħalma tafu. Ix-xogħol tagħna għaddej fuq dawn il-proposti u nittamaw li sal-ġimgħa d-dieħla nilħu fuq dan il- xogħol aktar sempliċi, ġdid u aktar kwalifikat bħala approċ lejn ix-xir pubbliku u swieq pubbliċi. Fadlinna xogħol u fadlinna x'naqtfu għalhekk is-sur Anderer u s-sur Tajani flimkien ridna li jkollna l-SMA l-att tas-suq waħdini biex bekk jkollna iktar xogħol qudiemna u niżguraw li dan ikun fattur li jmexxi l qudiem minħares il-konsumaturi, iħaġġeġ il kważjoni soċjali u l-innovazzjoni soċjali. Bħala parti mill-SMA2 ħanaħdmu fuq għodot ta' innovazzjoni biex bekk nejnu l-imprizi soċjali n negozji soċjali. Biex bekk inkomplu l-eżerċizzju ta' monitoraġġ u nieħdu stampa ġenerali ta' x'inhuma l-imprizi soċjali fis-27 stat tal-Unjoni Ewropea l-impatt ta' dawn l-imprizi soċjali hija xi ħaġa importanti ferm. U nittamaw li bekk nkun nistgħu nsaħħu il-vijabilità tagħhom viżavi l-investituri. Din hija xi ħaġa li saħaq fiha wkoll fir-rapport Sur Becker. Aħna rridu qafas legali b'saħħtu u nifaċilitaw il-finanzjament. Irridu tżidu l-viżabilità l-arfin tal-negozji soċjali kif ukoll l-iskambju tal-aqwa prassi fl-Ewropa kif tlabtu intom kif ukoll nżidu studji u inklużjoni fl-Erasmus, taħriġ, l-użu aħjar ta' programmi Ewropej, eċetera. Mhux qed naħdmu waħedna fuq dan ir-rigward. Għalhekk hawnhekk fi Brussell kif ukoll fi Strasburgu neħtieġu nistabilixxu skambju kbir bdejna b'round ta' konferenzi bħala pjattaforma kontu preżenti f'Novembru tal-2011 waqqafna grupp ta' esperti, s-sur Becker f'Ġunju kellu skambja ta', ta ma' mal esperti u kienet l-ewwel darba li fil-Kummissjoni fit-tħejjiet ta' test fl-imkien mal esperti ġiet akkompanjata minn grupp ta' imprenditori soċjali. U fil-bidu ta' l-2014 mal-kollegi qed nistennew li norganizzaw laqa kbira fuq l-imprenditorija soċjali biex nqisu x'għamilna f'dawn l-aħħar ħames snin u jkollna idea ġodda li feġġu u jiena lest li nilqa l kwalinkwa wieħed u waħda minnkom biex ikun hemm workshop fuq l-imprenditorija soċjali fl-2014. Grazie ħafna. Grazie. Grazie ħafna, Kommissarju Barni. Nalqu hawnhekk il-dibattitu, il-nivota għada f'nofsinhar. Naddu issa